Okay, you know, we are very, very... Mela din l-ura, poġu bil-qedda u nibdew il-laqa tal-komitat. Aħna kellna laqa tal-koordinaturi eh, mimlija riżultati u ħadna eh, deċiżjonijiet importanti. Grazzi anke għal kollegi. Sa nixtieq nibda bl-ewwel punt fuq l-agenda li huwa propju għat il-koordinatur. Nixtieq li tiġi adottata l-agenda mela l-minuti tal-aħħar laqa tal-24 ta' settembru approvati sur Marjan Marjas. Tamalajr, President. Jena kwa nitkellem ma' segretarjat u nixtieq li nżid ħaġa. Dina kienet proposta tal- ECR biex ikun hemm eh, eh, ħsbih pubbliku. Nishtaqt najdin u bat ma segretarjat inkun nista nitkellem fuq dettalji. Tajjeb, so allora l-minuti nistan nemendawhom skont eh, din il-proposta. Issa għandu għal punt erba li huwa xi twisijiet min-naħa tal president Sejna m'għandix eh, jekk idkom interessati ristaw saqsuni tartar tard fuq din il-kwistjoni tal-medja, hemm xi ħadd li jrid iżid xi ħaġa taħt lejubi. Le, mela, fuq id-deċiżjonijiet tal-koordinaturi ħadna ħafna deċiżjonijiet li ħaġa utli ħafna għal kulħadd approvajna ħafna affarijiet. Mela għanna rapporteurs, naddi l-punti kolla. Għanna rapport ta annuali tal-attivitajt tal-Komitat fl-2014, Lidia Orderberger mill-SND, un bat għanna rapporteur fuq il- l-apport speċjali tal-Ombudsman Ewropew u skont il-regola 55 se jkun rapporter tal-IPP u se jaħdem mal-Komitat Libe illi huwa il-Komitat kompetenti leġislativ fuq l-opinjonijiet. Umbat għanna draft person għal opinjoni fuq rapport annwari fuq il-monitoraċ tal-liġi Ewropea tal-2013 u dina se tkun opinjoni tal-IPP u koll. em, opinjoni għal-AFCO fuq il-rapport tal-implementazzjoni tal-regolament tal-inizjativa eh, ta' ċittadini. bat, attualment, hemm ġlida bejn l-ALDE u l-ISR u ma weduna li se jisibu soluzzjoni u jiprovaw Skont id-deont iż-żewġ gruppi għandhom l-istess eh, numru ta' punti, sit punti kull wieħed. E diskutejna ħadna deċiżjoni fuq il-lista tlieta fuq il-petizzjonijiet inammissibbli u eh, il-presidenza tad-DG se taħloqa din il-lista fuq il-laqata Deċembru se tiġi prezentata din il-lista. Anna u koll approvazzjoni tal-proċedura tal-bidla ta' rakkomandazzjonijiet wara diskussjoni importanti ħafna, ġi approvat il-portal tal-web u se jkonna periodu ta' prova ta' tliet xhur illi u anki l-ewwel fażi tal-portal. Il-komplement kellna e, għax kien hemm mm, deċiżjonijiet importanti ħafna. Kien hemm kwistjoni urġenti wkoll kien hemm talba għal biex ikun hemm proċedura ta' urġenza għat-tfal, meta jkun hemm petizzjoni fuq it-tfal. U din l-IPP fuq il-protezzjoni u l-ħtif ta' tfal. U u dejjem għandu jkun hemm proċedura ta' fast track meta ikunu voluti tfal. Dawn huma l-aħbarijiet tiegħi fuq dak li għandu x'jaqsam koordinaturi. Il-Komissjoni Ewropea hija hawnhekk illum prezenti u issa ngħaddu għal petizzjonijiet eh, għabbazi tal-risposti bil-miktub tal-Komissjoni u dokumenti oħrajn li rċevejna. Fuq il-punt numru 7. Il-petizzjoni 0393 nistaqsi jekk David Petri u xaw fil-prezenti fil-awla. E, sur Alejandro del Campo u prezenti u kol. U sur Valke prezenti u anki sur Thompson. Le, Sur Thompson muxaw. Pero, etnejn l-oħra nil-qawum. Mela nibdew bis-sur Valke, jew is-sur Del Campo. Ok, is-sur Del Campo, ibda int. Mela, il-mikrofonu fidek. Mm, lodwa tajba, grazie ħafna, President. Jina Spanjol. U jina avukat bħala konsulent ta' taxxa fil gżajer Baleari. fil 2013 fi frar, ħadd il-pajis tiegħi e, fitċejt il-pajis tiegħi kontra l-Unjoni Ewropea imħabba il-formula 720 għax dan l-obbligu huwa kontra l-liġi Ewropea u l-Kostituzzjoni. Fi Spanja attualment l-uniċi reati illi mumiex koperti bl-istatut ta' limitazzjonijiet huma l-ġenoċidju, terrorizmu u fuq dan il model eh, sema 120. Hawnhekk kenmu fuq obbligu eh, illi ġi impost fuq ċittadini, per eżempju, jista' jkun illi kunem hemm xi ħadd li għandu appartament eh, f'pajjiż u jew ikollhom anki kont tal-bank f'pajjiż ieħor u jiġi obbligat. U jekk dan ma jkunx ippreżenta dan il-modlu Eh, skont il-skadenza, qabel il-skadenza, wieħed jista' jirċevi mbagħad multa. Imma l-iktar ħaġa eh, diffiċli hija li l-istat jista' jieħu il-valur tal-assi kollha u jikkonsidrah bħala tul u profit illi jista' jiġi ddikjarat illi mhuwiex kopert bil-preskrizzjoni. Għal daqstant l-istat hawnhekk itieħu l-40 u sal-50 U jekk din l-informazzjoni mhijiex motija fil-żmien jikunem hemm uħra. oħra ta' xi 40%. E responsabilità fiskali normalment e, tiskadi wara erba snin, pero mhux fil-każ ta' assi f'pajjiż barrani u jekk wieħed jippreżenta kollox fil-ħin. Allora jekk wieħed ma jiddikjara xejn jgħaddu 50 sena bħal reati tal-gwerra, eh, eh, l-autoritajiet tat taxxa jistgħu jikkonfiskaw kollox u jikkondannaw kal-multi. Għaldaqstant din il-liġi ġdida illi tneħħi l-preskrizzjoni li garanzija ta' uh, Eh, kien hemm ukoll sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja li tippermetti li dawn l-istati jestendu il-periodu tal-preskrizzjoni, però dandu jkun ġustifikat għawnek mux biss qed jestendu il-preskrizzjoni ma qegħdin neħuha totalment. U jina bħala konsulenta taxxi u jena rajt ħafna persuni f'din is-sitwazzjoni illi insew e, ikunu prezentaw din id-dikjerazzjoni partikolari e, jena rajt sitwazzjonijiet fejn il-pini huma għoljien ħafna u hemm ħafna ċittadini e, mhux Spanjoli li huma residenti fi Spanja u qed jitilqhom il-pajjiżna għax dawn din dan il-regolament et jipenalizzaw il dawn il-residenti. E, din il-regola ġdida għed tikser il-liġi Ewropea, mux qed taħdem kontra l-ċaqliq tal-persuna, tal u tal- u tal-kapital u e, jiena nappella biex jew din il-liġi jaboluha jew ibidluha b'mod sostanzjali. Grazie. Issa nisimaw minnant sur Valke. Grazie, jina Antoni Valk. Jina għandi ċittadinanza doppja eh, tar-Renju Unitu tal-Belġu. Jina avukat u jina eh, nirrapprezenta il-EU Rights Clinic Aħna talbuna l-NGO Spanjola Abusos Urbanistikos illi enu l-residenzi ta' Spanja għal ħafna abużi ta' drittijiet, specialment fil-proprieta jiġu għanna, għax ħafna membri kienu imħazbin ħafna fuq ir-regoli illi jirrigwardaw id-dikjarazzjoni tal-assi f'pajis eh, barrani mir residenti spanjoli. Eh, dawn ir-regoli ma jirrispettawx ir-regoli Ewropej kif qal Alejandro. L-għonet l-effett huwa illi joħloq trattament differenti fuq kif lassi Eh, illi huma ġo Spanja u dawk li huma barra minn Spanja jiġu trattati b'mod differenti. U din il-dikjarazzjoni eh, <clears throat> tirigwarda biss dawk li huma f'pajjiż barrani. Għal daqstant hemm distinzjoni fi trattament fuq kif il-persuni li għandhom investimenti fi Spanja qed jiġu trattati b'mod differenti minn dawk li għandhom assi barra. U dana probabilment se jaffetwa ħafna mill miljuni 2.1 miljuni ta' ċittadini spanjoli. Nħossu li dawn ir-regoli huma qed jagħmlu diskriminazzjoni għax hekk iqabbel il-pieni għal dikjarazzjoni 720 eh, e, eh, li tiġi prezentata wara l-iskadenza u l-pieni għal eh, informazzjoni zbaljata ma ħafna iktar minn dawk tal-pini simili għal zbalji fil-dikjerazzjoni eh, tal-propieta eh, fl-Ispanja għal prezentazzjoni fit-tart eh, u 1500 euro meta niġu għal għal propieta barranija u u xi sema mija għal dawk fi Spanja. Aħna inħossu koll illi dina edha titratta li ċittadini Ewropej u meta nqablhom ma dawk Spanjoli għax il-maġġoranza tal-ċittadini Ewropej li jgħixu fi Spanja iktar huwa probabbli li huma jkollhom massi barra minn Spanja, speċjalment meta eh, naraw aħna nħossu anki li dawn ir-regoli qegħdin jillimitaw il-ċaqliq tal-kapitali. L-Qorti ta' Ġustizzja qalet eh, illi miżuri nazzjonali illi jitrattaw eh, dawn il-ċaqliq ta' kapitali b'mod inqas favorevoli minn dawk ta' eh, movimenti interni jistaw fil-fatti waslu għal limitazzjoni għal ċaqliq ħiles tal-kapital. U aħna nħossu li dawn il regoli eh, din jaħdmu bħala inċentif negativ għal dawn il-ċaqli għax jek ikunem eh, resident spanjol illi ikollu l-possibilità illi jinvesti f'rassi spanjoli ikollu eh, jikonsidra dawn l-elementi kolla. Għal daqstant, hem iktar obblighi, anche le scadenze ma differenti. Meta Eh, meta wieħed taqbilhom mal-dikjarazzjonijiet regolari, eh, reġjonali, fuq it-taxxa, fuq il- eh, fuq il-propieta. Il, il, il, il, il, il, e, għal-modulu 720 u għaf marzu. U l-oħrajn le, din hija toħloq problema, għax ikun hemm eh, resident Spanjoli li jkun investa fil-Belġu, allura dokumenti eh, eh, minnaħa tal-kumpanija fejn għandan investimenti għak, dawn id-dokumenti jirċewu f'Majju bej wieħed u ieħor. Eh, skont il-kalendarju fiskali tal-Belġu. Però dan iġi tartu is għal biex jiġu prezentati għall-istess periodu eh, meta eh, skont il-regolament tal-taxxa barani fuq il-proprietà baranija mill-istat spanjol. Għal daqstant hemm trattament differenti. U aħna u koll għajemna il-ment u dim il-kommissjoni u mħabba dawn il-regoli u tlabnijom jeżaminaw situazzjoni. Ħana nishtiqu illi dawn il-regoli jieġu applikati l-istess regoli uh, kemm għall-assi spanjoli kif ukoll għall-assi barra minn Spanja. Għandu jkun l-istess periodu uh, ta' uh, prezentazzjoni, l-istess multi jekk hija kwistjoni ta' evażjoni fiskali, aħna nħossu illi dawn eh, qed jimxu eh, mhumiex proporzjonali. Ek l-ideja hawnhekk hija biex wieħed identifika l-evażjoni, allora għandha tirigwarda l kollha u mhux dawk eh, illi qegħdin f'pajjiż barrani. Post punt ieħor huwa illi l-membri esprimew tħassib fuq fejn qed imorru dawn id-dikjarazzjonijiet. Palissa hemm proposta fi Spanja biex tinħala exit tax għal daqstant dawk illi mhumiex residenti fi Spanja għal raġunijiet fiskali jistgħu jkunu responsabbli għal taxxa oħra meta jmorru f'pajjiż ieħor. U hemm tħassib ukoll illi din id dikjarazzjoni għal 720 hija fishing expedition biex twassal għal biex iġa adottati miżuri ta' taxxa mhux ġusti fejn ġew applikati ċerti haircuts fejn e, nis li għandhom investimenti li huma iktar oljin minn ċerta kwantità jiġu taxxati iktar. U għal dawn ir-raġunijiet inħossu li din hija kwistjoni għandha tiġi studjata u nirringrazzjaw il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Grazzi lilek. U dan huwa interessanti ħafna, nista' niżgurak u anki kollegi preżenti fil-awla li aħna rċevejna ħafna petizzjonijiet fuq il-dan is-suġġett u huwa interessanti għal dan huwa suġġett li interessa ħafna ċittadini fl-Ewropa. U għal dawk li qegħdin isegwu eh, dawn eh, dan is-suġġett din li għala web stream, naf li ħafna li qed isegwuna, nixtieq għakom tal-li qed tipparteċipaw fil-laqatana u aħna qegħdin insemmulkom. Dan huwa l-uniku komitat illi jindirizza direttament il-ċittadini fuq kwistjonijiet li huma importanti għalihom. U għal dastant jina nishtiq issa nati il-mikrofonu lill eh, komissjoni eh, eh, Signora Tibrizi, u nati il-mikrofonu li l-ekum bat eh, diskussjoni minnant il-membri. Grazzi, President. Lodwa, eh, lodwa tajba. Jena tibrix jisimni u għonek nirrapprezenta l-Kommissjoni għal dawn kwistjonijiet li għanna u dimna. Natikom aġġornament fuq il-investigazzjoni kriminali illi irċevejna u nishtiq nirrispondi anki mistoqsijiet iktar tard jekk ikun hemm bżonn. Grazzi tal-li tajtuna il-situazzjoni attuali fuq l-investigazzjoni ta'kom. Aħna ħadna din il-kwestjoni ħadnija bis-serjetà u nixtieq nerġa' nikkonferma illi illi dawn il-petizzjoni huma sors ta' informazzjoni importanti għal-Kummissjoni biex eh, joruna fejn hemm ksur tal-liġi Ewropea. Kif għadna bil-miktub il-Kummissjoni għallurna eh, illi f'Spanja introduċiet mill-2013 obbligu biex jiġu dikjarati assi f'pajjiżi barranin u dan l-obbligu ġi eh, impost bil eh, residenti kollha fi'Spanja Spanja mingħajr diskriminazzjoni fuq kumpaniji u persuni u sakemm iċ-ċittadini għandhom assi eligibli li huma barra minn pajjiż Aħna għamilna investigazzjoni għabbażi ta' din informazzjoni u kellna ħafna kontatti mal-autoritajiet spanjoli. Aħna kena laqat anki salbira kena laqa mal-autoritajiet spanjoli fuq dan il-każ dan il-dialogu kien importanti ħafna e permettina li ċaraw il-kamp ta' applikazzjoni ta' din il-leġislazzjoni għax din hija leġislazzjoni li ġiet adottata reċentement u obbligu reċenti. Ma kienem lebda esperienza fuq livell tal-Kommissjoni u laqas mill autoritajiet nazzjonali kif din l-leġislazzjoni se tiġi implementata. Eh, kif, eh, xinu għal konsekwenzi kollha ta' tal-fa, ta' wieħed ma' jirnexxilux eh, jissodisfa' jisodisfa il-kondizjonijiet kollha tar-regolament u nirringrazzja anki il-petizjonisti għall-aspetti kollha illi huma waslu għall-attenzjoni tagħna. Għax dinha miex e, eh, petizzjoni tradizjonali li aħna mdorrijin biha fil-kwistjonijiet fiskali waqt illi hawnhekk hawn ħafna aspetti tal-liġi. Il-liġi stess kien hemm iktar minn servizz wieħed tal-Kummissjoni li ġin volut din l-analiżi u għal din ir-raġuni nistgħu ngħidu li il proċedur kienet iktar tawalija mis-soltu, però kemm il petizjonisti kif ukoll dawk illi il-mentaw hemm xi ħamsin ukoll u kollha qalu li din hija limitazzjoni tal-liġi Ewropea u fuq is-sustanza x'nistgħu ngħidu. Apart il-fatt illi hemm eh, armonizzazzjoni limitata fit-taxxa fil-kamp fil fiskali. L-Istati membri huma liberi x'jintaxxaw kif jintaxxaw u x'limiti eh, u jridu jagħmluh però b'mod non limitativ u non diskriminatorju. Eh, l-idea eh, hija li jiżguraw eh, li jkun hemm it-taxxi imħalsin mod sew għax meta jiddikjaraw dan qed jagħtu informazzjoni fuq idħul passat u anki kif dawn l-astistaw jiġġeneraw tħul eh, e- iktar tard futur illi jista joħlo tħul eh, fi Spanja peress li dawn huma residenti fi Spanja. Huwa veru eh, illi dan ir-regolament japplika biss għall-assi fil-pajis barani u mux fil Spanja, dan jista' jiġi ġustifikat għax meta wieħed is l-assi eh, fil Spanja l autoritajt għandhom iktar mezzi, iktar jistgħu jifmu faċilment fejn huma dawn il-proprjetajiet eh, milli kieku dawn l-assi huma pajis barani. Imma jekk din hija limitazzjoni, il-Qorta Ġustizzja fil-ġurisprudenza tagħha ħafna drabi għalet illi jista' jkun hemm raġunijiet li ġustifikaw il-limitazzjonijiet tal-libertajiet fondamentali. Waħda hija supervizjoni fiskali, però dawn ir-restrizzjonijiet għandhom ikunu proporzjonali. U hawnhekk issa nipermettu eh, l servizzi tal-Komissjoni għanna xi dubbi fuq il-konsegwenzi tal-liġi jekk ehm, wieħed ma jirnexilux, jekk wieħed eh, E, e, jirrispetta regolament jew jekk jippreżenta tard u għaddejna dawn il-dubbi għall-autoritajiet l-autoritajiet ġifiri spanjoli u attualment edin nistennew illi jekk e, l-autoritajiet ma ma, ma, ma, ma jatux widen għal tħassib tagħna allura nistgħu niproċedu. Aħna attualment hija parti mill-politika tagħna. Eh, eh, Il-Kummissjoni hija impenjata f'dan illi inżommu il-petizjonisti informati fuq l-azzjonijiet kollha illi qed jittieħdu u bħalissa eh, deġa preparajna etra biex ninformawhom fuq il-konklużjonijiet tar-riżultati tagħna u bħalissa qed jiġu tradotti irridu ninformawhom bl-istess lingwa li huma użaw biex jitkelmu maħna, allora se eh, dawn il-petizjonisti se jirċevu analizi estiza eh, fil-ġemat li ġejjin u se jkollhom possibilità jgħatu reazzjoni taħħom fi żmien eh, xar u huwa id-dritt tagħhom. U din hija sitwazzjoni illum. Anki il-Kummissjoni għandha skadenza biex tinforma il-petizjonisti xie għaxar tijem fuq il-situazzjoni attuali tal-petizjoni, nistaw nibatu itra bil-miktub, jek kunem xie bidliet, naħseb li dan huwa kol maċ ta' tnajt. Jina disponibli għaw biex nirrispondi għal xie mistoqsijiet jek kunem bżon. Tajjeb, mela issa nista' niftaħ il-dibattitu bejn kollegi. Mela l-ewwel sur Mato. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq nirringrazzja lill petizzjonanti għall-ispjegazzjonijiet li tawna. Grazzi wkoll lill-Kummissjoni għat-Tarif li tawna huma min-naħa tagħhom. Il-Kummissjoni qalet li kien hemm tweġiba tajba mill-Gvern Spanjol biex jiċċara dawn il-kwistjonijiet u hemm intenzjoni ċara għal deċiżjoni li jikkooperaw, jikkollaboraw. Fuq l-aħħar kumenti li għamlet il-Kummissjoni, li qed janalizzaw u jivvestigaw dan l-affarijiet ridu analiżi dettaljata, ridu tarif, nittamaw li jkunu lesti fil-ġematejn li ġejjin, jibatu l-informazzjoni lill petizzjonanti u mbagħad jiddeċidu x'jagħmlu. U naħseb li dak li qed tagħmel il-Kummissjoni huwa pjuttost raġonevoli li bekk jituhom ħin biżejjed biex jirreaġixxu. Ma rridux naġġu l-affarijiet biex nagħlqu l-petizzjoni, anzi l-kontra, rridu niddeċidu kif ħanimxu Jekk permetti li ftit minuti, President, forsi nista' nispjega xem wara din dikjerazzjoni tal-assi u drittijiet. Naħseb li l-koll naqblu ma l-intenzjoni wara din leġizlazzjoni ġifiri li tiġi miġġilda il-frodi. Nafu li fċertu kazijiet hemm prassi ta' rilokazzjoni ta' assi u drittijiet f'pajjiżi oħrajn u din hija xejra kull ma jmur li qed taqbad jekk hemm għanijiet ta' frodi ovvjament irridu niġilduhom. Però l-idea hija li niżguraw li dawk li taħt is-sovranità tat-taxxa ta' Spanja eh, jaqgħu taħta jkunu jistgħu jobbligaw mar-rekwiżiti. Ikun xikun il-domiċilju tal-assi u drittijiet li għandhom. Naħseb li dik hija l-intenzjoni wara l leġiżlazzjoni ta' Spanja, naħseb li hija għan tajjeb u naqblu miegħu. Però rridu naraw mbagħad fejn hemm diskriminazzjoni. Minn dak li qrajt ma naħsibx li hemm diskriminazzjoni, speċjalment meta nagħtu ħarsa lejn l-affarijiet bħala ksur ta' drittijiet tal-libertà tal-kapital u l-persuni. Ntħarsu lejn l-artiklu 65.1 ta' trattat jgħid li blebda preġudizzju għal restrizzjoni tal-libertà tal-moviment fl-istati membri L-istati membri jistgħu japplikaw dispożizzjonijiet taħt il-leġiżlazzjoni fiskali tagħhom li tagħmel distinzjoni bejn minħala sit-taxxa f'dak li għandu x'jaqsam ir-residenza tagħhom u fejn iżommu l-assi tagħhom. Ċifiri din tapplika u għabbażi ta' dan ma naħsibx li hemm diskriminazzjoni. Hemm ċertu faċilitajiet u naħseb li huwa faċli li wieħed jibgħat din il-nota, dan il-dokument, dan il-modulu 720, mbagħad fuq kwistjonijiet ta' privatezza naħseb li l-qorti diġà ħarġet numru ta' sentenzi u ġudizzji fuq dawn l-affarijiet, jiġifieri m'hemmx diskriminazzjoni. Id-dejta li qed tintalab mill-awtoritajiet f'dan il-modulu għal drittijiet u lassi ta' nies forsi jkun importanti anke għal anijiet fiskali, din it-tip ta' dejta, dan it-tip ta' tarif huwa kopert mill-leġizlazzjoni relevanti u hemm ukoll ġurisprudenza f'dan il-qasam kien hemm ħafna deċiżjoni tal-qorti f'dan ir-rigward kifet u għalhekk m'hemmx tkasbir ta' drittijiet tal-privatezza. Ovvjament irid ikun hemm kooperazzjoni u għalhekk aħna rridu niżguraw li dak li jkun l-iktar importanti huwa l-interess ġenerali Dan għarri tiġi mħares. il għalli t-tiritu kunem restrizzjonijiet, iva rritu kunem restrizzjonijiet xi kultant ma rridu jkunu proporzjonati. U għalek irridu niflu daqxin affarijiet, jekk ikun hemm analiżi, rridu naraw jekk laġiru x-proporzjonati jew le. Aħna nħossu li huma proporzjonati minnaħa tal-Gvern Spanjol bħala miżuri l resqu Issa naraw il-Kummissjoni ser toħroġ biha fid-dawl ta' rapporti u tarif li jiksbu dan l-informazzjoni ħadd ingħadda lill petizzjonanti skont iskadenzi xirqa u għalek nistennew u naraw. Grazzi s sessur Bajes. Mikjoġbok. Signora Sabajos, Iva, President, naħseb li dan ma jfissirx li aħna kontra l-evażjoni fiskali, ma meta nisma l-kommenti tal-kollegi u tal-petizjonanti u nisma x'qed jiġri fi Spanja, jiena jidirli li hawnhekk qed nissugraw li ma narawx l-iktar affarijiet ovvji. Għandna ħafna korruzzjoni fi Spanja u l-korruzzjoni hija mifruxa mhux ħażin. Sa flok namlu xi ħaġa fuq dan il-punt fuq il-korruzzjoni fuq skala kbira, li qed jippruvaw jagħmlu l-awtoritajiet Spanjoli huwa li b'xi mod jew ieħor jattakkaw dawn il-pensjonanti Ewropej li ħadmu bla ta' xbinhom ħalsu t-taxxi ħajjithom kollha u mbagħad meta waslu għal pensjoni jitrasferu xuruhom fi Spanja biex joqogħdu hemmhekk. U issa tiġu attakkati, huwa ċar li Spanja għandha dritt li iddaħħal l-introjtu mit-taxxi tagħhom iżda ma jistax ikun hemm dawn l-attakki biex jaraw akkosta kollox kif ħajjiksbu t-taxxi ma naħsibx li dan l-aġir huwa ġust u għalhekk għandu mistoqsija. Nistaqsi. Dawn it-taxxi huma introjtu għall-stat jew le bħal ħafna pajjiżi li qegħdin fi kriżi l-istati tippruvaw jaraw minn fej ħajdaħlu solt. Iżda, fi Spanja rridu ngħidu li il-miżati u t-taxxi u molin wisq. U ħafna drabi dawn ma jkollhomx korrispondenza simili f'leġiżlazzjoni oħra. U għalhekk il-multi penali huma wis olin meta mqabbel mal-passat. Allura f'dan il-każ ukoll fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu dwar sanzjoni amministrattiva u m'għandix kun daqshekk kolja, għalhekk nistaqsi dawk li huma milquta minn min din il leġizlazzjoni minn dawn il-miżuri, x'jistgħu jagħmlu? Jistgħu jirrikorru l-tribunali jew hija sanzjoni amministrattiva biss. Nistaqsi wkoll it-tarif kif qed jingħadda lil dawk li jkunu interessati. Ġifieri dawn il-pensjonanti kollha li jirresidu fi Spanja qed ikollhom it-tarif meħtieġ biex ikun jistgħu jippreżentaw min-naħa tagħhom id-dikjerazzjonijiet fil-ħin għandhom il-dokumenti fil-lingwa tagħhom u meta nqisu li s-sanzjonijiet tant huma għolin importanti li jkollhom dan it-tarif. Il-President. Hemm xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem fuq dan is-suġġett? Iva, grazzi ħafna President. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid illi fi Spanja bħalissa għaddejjin minn sitwazzjoni fejn għanna stat ta' dritt u l-ġustizzja u s-settat differenti tal-istat qed joħorġu ċertu tipi ta' imġiba li mhux neċessarjament naqblu magħha. Ma nafx neċessarjament ngħid li pajjiż pa' Spanja u pajjiż korrott jew le, iżda Hemm każijiet eżolati iva imma Spanja bħala pajjiż qed jaħdem tajjeb. Ovvjament irridu nieħdu l-miżuri kollha sabiex niġġieldu l-evażjoni tat-taxxa. Mhux biss fi Spanja dan irridu nagħmluh. Anke fi Spanja ma mhux biss. U għalhekk naħseb li hemm bżonn nintroduċi daqsxejn sfumatura hawnhekk għax jekk nagħtu ħarsa lejn l-Unjoni Ewropea kollha kemm hemm evażjoni tat-taxxa, frodi tat-taxxa kullimkien fiħdan l-Unjoni Ewropea u f'din il-każ partikolari f'dan il-każ tal-petizzjoni hemm kwistjoni ta' sugu, ta' sustanza. U fuq dan il-punt kwalinkwa persuna soġġetta l dan l-obbligu li jiprovdu informazzjoni fuq l-assi tagħhom u drittijiet tagħhom dawn in-nies huma nies li diġà jħallsu t-taxxa fi Spanja u soġġetti għal leġislazzjoni fiskali fi Spanja. Jiġifieri ma naħsibx li hemm kwistjoni ta' tassazzjoni doppja hawnhekk għaliex kieku dan kien il-każ, ovvjament allura mbagħad dan ikun inġust. Hemm nies li għandhom assi fi Spanja biss u mhux barra minn Spanja u għalhekk irid ikollna miżuri proporzjonati biex nindirizzaw l-evażjoni tat-taxxa. Però jekk nitoħarsa lejn is-sitwazzjoni illum ma naħsibx li hemm diskriminazzjoni bejn dawk li iħallsu t-taxxa u jkunu residenzi fi Spanja, imma kull u huma ħtiġijiet fiskali li qed jiġu indirizzati, għalhekk irridu nagħtu ħarsa lejn il-pieni sproporzjonati u l-proċedura pjuttost kabruża li tittiġi segwita. Xi kultant is-sanzjonijiet jiġu imposti jekk dak li jkun ma jkunx konformi mal-obbligi li jkollu. Għalhekk jien minnaħati hawnhekk nappoġġa li l-kumitat tagħna u mbagħad il-Kummissjoni b'mod partikolari jiġbru flimkien l-informazzjoni kollha meħtieġa fuq dan il-każ jider illi l-autoritajiet tat-taxxa fuq livell provinċjali għandhom mekkaniżmu biex jipprovdu dan it-tarif u rridu naraw jekk dan kienx il-każ. Però naħseb li rridu nkomplu ninvestigaw din il-petizzjoni imma fuq is-sustanza wara din il-petizzjoni u l-ġlida kontra l-frodi tat-taxxa dan huwa għan konġunt dan l-Unjoni Ewropea u dejjem xi ħaġa li nerdu naqblu li ninkludu anke Spanja. Il-President, grazzi, xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem minn ġdid? Is-Sur Mato, Iva, xtaqt niċċara daqsxejn punt. Forsi hemm xi dubi dwar il-leġiżlazzjoni u lil min tapplika mhix leġiżlazzjoni li tiġi applikata għal pensjonanti hija leġiżlazzjoni tat-taxxa li tapplika l kulħadd. Anki jien ġifieri jiena nagħti il-dokument tat-taxxa tiegħi lill-awtoritajiet kemm hawnhekk fi Brussell kif ukoll Spanja. U naħseb li mhix kwistjoni li il-pensjonanti qegħdin fil-mira hawnhekk. Grazzi, il-President. Iva, aħna kollha nħallsu t-taxxi hawnhekk fi domiċilju tagħna fi Brussell u fuq livell Ewropew U issa ngħaddi il mikrofonu lill-mistednin tagħna. L-ewwel lill-Sinjur Del Campo biex jagħmel diskors qasir jekk għandu xi punt addizzjonali. Mhux bil-forsi jrid jitkellem, imbagħad ngħaddi il mikrofonu lill-Sur Varke jekk irid. Skużani, President. Naħseb li huwa ċar illi l-intenzjoni wara dan l-obbligu l-ġdid li daħlu l-gvern Spanjol ħakku kull tifħir, ġifiri l-ġdida kontra il-fradi kontra t-taxxa, kontra l-evażjoni tat-taxxa. Il-pressjoni hija li dawn huma sproporzjonati u inġustifikati. U nista' tikom eżempju, mhix kwistjoni kintix intix eh, Spanjol jew le, tista' tkun resident fi Spanja, jkollok koppja Spanjola li għandhom kont tal-bank fil-Ġermanja b-60.000 euro fih. Emmin ikollu 30.000 f'kont, imma jekk il-kont ikun iktar minn 50.000 euro, anki jekk kull parti, kull kull parte tal-konjuġi, ġifiri, kull parte tal-koppja li kolla 30.000, jekk l-ammont ikun 60.000, jaqbess xorta l-50.000, ġifiri, ikollhom maħalsu taxxi. Ġifiri, hemm elementi f'dawn il-kontijiet li jistgħu flimkien bħala ammont joħolqu kwistjoni li taqbess il-kwota taqbes il-limitu u għalhekk ikollok tħallas pieni skont kull parti tal-kontu, mhux globalment imbagħad u din naħseb li hija sproporzjonata u ġusta anki jekk il-kont ikun fil-Ġermanja u għandek il-jeddiet drittijiet u lassi fil-Ġermanja, xorta t tinforma lill-futoritajiet Spanjoli x'inhu jiġri fuq il-kontijiet tiegħek tal-Ġermanja. U għalhekk ikollok tagħmel tal-linja u tajt fejn ħatat l-informazzjoni lil min. Naħseb il-kontijiet żgħar li jkunu għedi fi Franza jew Renju Unit jew x'imkien ieħor Mistek tagħti l-informazzjoni l dawk l-autoritajiet biss u mux tagħti anke l-autoritajiet spanjoli naħseb li hawnhekk hawn sproporzjon sieħ u inġustizzja. Għax jekk noqogħdu niġġieldu l-frodi tat-taxxa anke fuq dan il-livell, għandek timponi il-pis b'mod proporzjonatu, mhux pis żejjed fuq dawn in-nies il-pensjonanti mod partikolari, jiena qed nirriferejt dan l-ilment lill-Kummissjoni Ewropea biex jemlu tajjeb għal dan l-obbligu. Dan huwa obbligu li qed jiswa ħafna u ħafna flus. Għax kulinkwe persuna li tirrikorri l-konsulent tat-taxxi ikollok tħallas qares jekk tiżbalja, jkollok tħallas eh, multa ta' saħan sitra jew 6,000 euro Għandek id-direttiva tal-kooperazzjoni naħseb li hija l-aqwa mod kif nistgħu naħdmu u mhux toqgħod timponi din il-taxxa u din din il-multa fuq min ħallas it-taxxa u l-pensjonanti. M'hemmx għalfej toqgħod titkellem u terġa' terrepeti kollox mill-ġdid, issa nadda il mikrofonu nis-sur Valke li jekk irid jista' jitkellem. Grazzi President. Fl-aħħar mill-aħħar irdu naraw jekk dawn ir-regoli u mhix sproporzjonati jew le. Musa nuqot insemmi raġunijiet li diġà issemmaw dwar il-sanzjonijiet, l-iskadenzi, għalfejn għandek toħloq differenza ta' fi trattament skont l-oriġni ta' fejn hemm lassi u drittijiet. Punti ieħor, hemm regoli Ewropej eżistenti li jippermettu skambju ta' informazzjoni u l-awtoritajiet tat-taxxi bekk ikollhom din l-informazzjoni. Hemm id-direttiva tal-2011 fuq l-assistenza reċiproka f'kwistjonijiet tat-taxxa u d-direttiva tal-2011 Ewropeja ta' tfaddil. Għalfejn da mhux biżejjed. Grazzi. Grazzi ħafna, tajta president issa nipprova nikkonkludi fuq dan il-punt, smajna mill-Kommissjoni u napprezza li verament qed dan il-punti bis-serjetà u terġaw semmu sostanza bil-dialogu li semmejtu qabel napprezzaħ ferm bħala kumitat fisem iċ-ċittadini Ewropej. Kontu tissemmu wkoll li ħatibatu kopja l-litra tal-litra lill-petizzjonant wara dialogu u napprezza jekk tista' tibat kopja wkoll lilna il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Smajt mill-kollegi li l-intenzjoni hija li l-petizzjoni żommuha miftuħa sakemm konna iktar informazzjoni minn naħta l-Kummissjoni u nerġaw nitkellmu fuq dan il-punt bla dubju. Iżda naħseb li qegħdin fitriq it-tajba. Il-Kummissjoni qed taħdem bla qiegħda, l-awtoritajiet Spanjoli involuti u aħna qegħdin hawnhekk ukoll. Dan ifakkarna il-koll li aħna qegħdin hawn biex naqdu liċ-ċittadini Ewropej. Il-Kummissjoni u l-Parlament hekk beħsibu jagħmlu beħsibhom jagħmlu bl-istess mod mezzi differenti. Grazzi tal-li ġejtu għawnek petizjonanti, grazzi tal-li l-esperienza ta' maħna u aħna nindirizzaw il-kwistjoni tijak ta mill-aktar fis possibbli ġala darba jkollna l-informazzjoni. Grazzi, tistaw tibqaw fil-sala jekk tridu, tistaw titilqu meta tridu. Għamlu intom. Grazzi. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna punt numru 8 petizzjoni 0967 tal-2012. Mana nittama li għanna lil Jacqueline Koteril edawn merħba u ngħaddi l-mikrofonu direttament lilek. Nodwa tajba lil kulħadd, grazzi tal-istedina tagħkom. Nixtieq nappoġġa l petizzjonanti li tkellmu qabel bħala eh, aġent sindku tal-kostituenza tiegħi nista' nifhem. Il-punt tiegħi huwa petizzjoni li marbuta fuq żewġ aspetti fuq ir-revoka ta' dritt tal-vot tal-ċittadini Ewropej. Dawn il-ċittadini wara li jgħixu 15-il sena qed jitneħħilhom id-dritt tal-vot u dan wasal numru ta' petizzjonijiet u kampanji lejn dan il-komitat. Il-Kummissarju Redding inkluditi din kwistjoni fir-rapport ta' ċittadinanza tal-2013 wara li informat il-pajjiż involuti dwar eħtieġa l-azzjoni. Din il-pressjoni kellha effett tal settembru il-gvern fil-tmun konservattiv ħabbar li jekk jerbħu l-elezzjoni li jmiss lesti jestendu dritt tal-vot ta' ċittadini tar-Renju Unit għal ħajjithom kollha Aħbar tajba ma mux bizzejiet. Il-gvern musser ibiddal il-liġi u musser ipermettinna votu fil-elezzjoni ġenerali li jmiss. Għalix mandux il-jeddijiet u għalek il-bidla tal-futur tiddependi fuq il-rizultati tal-elezzjoni li jmiss u fuq it-wetti tal-wedit elettorali. Ma jisemma xejn dwar liġi li t-tġi mendata fi żmien biex bekk ċittadini tar-Renju Unitu kun jistgħu jivvotaw f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea u ġala darba dan il- punt qed jissemma bħala prerekwiżit tal inklużjoni Palissa m'għandniex vot u nistgħu niġu esklużi minn referendum kruċjali jekk ir-Renju Unit tkunx ġewwa jew le l-Unjoni Ewropea fil-futur. Niddeskrivu wkoll bħala petizzjoni il-revoka ta' dritt tal-vot għall-eluf ta' nies li jgħixu f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea minkejja li jgħixu, jaħdmu u jħallsu t-taxxi f'dawn il-pajjiżi. Jien ngħix f'Ispanja fejn nistgħu nivvota biss fl-elezzjonijiet Ewropej u municipali minkejja li jiena konsilliera għal dawn l-aħħar tmien snin għandi l-obbligazzjoni li li rressa liġijiet reġjonali u nazzjonali fuq affarijiet li m'għandix jett għalihom. Huwa xokkanti li jenna f'din is-sitwazzjoni f'dawn l-aħħar xar snin ma stajx nivvota imma l-inqas tista' tobsor biss huwa li tlet eh, eh, ulidi adulti illum il-ġurnata konfermatarja din il-petizzjoni għandhom madomx taħt l-età u issa jaħdmu jħallsu t-taxxa u jikontribwixxu lis soċjetà Spanjola ma m'għandhomx dritt tal-vot. La fi Spanja u fir-Renju Unit. M'għandhomx dritt tal-vot f'pajjiż tar-residenza tagħhom u din hija diskriminatorja. Fin-natura mobbli tal-forza tax-xogħol Ewropea u l ħtieġa urġenti li nsaħħu l-proċessi demokratiċi jkun hemm fiduċja fl-istituzzjonijiet u rappreżentanti Ewropej huwa vitali li ċ-ċittadini Ewropej kollha jistgħu jivvutaw fl-elezzjonijiet nazzjonali u jgħidu l-gvernijiet tagħhom jagħtu rendi kont għamilhom Iżda il-ħaddiema madwar l-Unjoni Ewropea ma jistawx jivvotaw hekk kif huma l-affarijiet illum. Il-libertà tal-moviment tagħti drittijiet biex wieħed jgħix, jistudja, jaħdem u jkollu benefiċċji trasferibbli u kura tas-saħħa. Għandu jkun hemm ukoll id-dritt għal vot trasferibbli. Jiena nħares li soluzzjoni mqabla lejn dik tas-sistema elettorali Ewropea fejn nistgħu nażlu nivvotaw jew fil-pajjiż tan-nazzjonalità tagħna jew il-pajjiż ta' residenza tagħna fejn wieħed jiffirma l-intenzjoni tal-vot tiegħu li jikkonferma din l-għażla Bekk ikun hemm rabtiet politiċi, kulturali u finanzjari li huma qrib għal pajjiż oriġinari tagħhom jistgħu jkompli jagħmlu hekk u jivvotaw hemm jew inkella jivvotaw stat membru ieħor li huwa ta' residenza tagħhom. Il-Kummissjoni rikkoġinixxi teħtieġa għal azzjoni fuq din il-kwistjoni fir-rapport tal-2013 u kwotati ċifra ta' 72% ta' dawk li wieġbu li qablu li huwa ġustifikat li n-nies jivvotaw fil-pajjiż ta' residenza tagħhom. U żidu wkoll hawn qed nikwota l-Kummissjoni ser teżamina modi li tippermetti li ċittadini Ewropej jipparteċipaw fil-elezzjonijiet reġjonali u nazzjonali fil-pajjiż ta' residenza tagħhom. Nagħlaq il-kwotazzjoni. L-opinjoni tal-Kumitat Libe f'dan ir-rigward ikkonkludiet li dan ir-revoka ta' dritt tal-vot ta' tagħti log biex dak li jkun ikun jista' jżid dawn id-drittijiet demokratiċi tal-vot taħt l-artiklu 20 ta' TFEU bil-proċedura stabilita fl artiklu 25.2. Zitu ukoll il-Parlament jista' jagħmel użu wkoll għal mezzi li għandu dispożizzjoni tiegħu taħt ir-regola tal-proċedura tiegħu stess biex bekk qajjem din il-kwistjoni ma' istituzzjoni oħrajn u stati membri oħra. Għalhekk nitlob l membri parlamentari Ewropej, il-Parlament u l-Kummissjoni jieħdu kull azzjoni biex jessommu din il-petizzjoni miftuħa kemm niflu l-affarijiet. Ibnit jala 18 fi li mis u bħal ċittadini oħrajn kull ma jixtieq jagħmel huwa jivvota u mhux jkun meqjus bħala ċittadin ta' tieni klassi fl-Ewropa, nittamaw li dan id-dritt demokratiku bażiku ikun jista' jinkiseb. Grazie. Much for having introduced us to this important issue. Nirringrazzjak tal inti introduċej dan is-suġġett tant importanti. Issa, eh, nisimgħu Signora Kertin Darling. Iva, grazzi ħafna, President. Jiena nixti ngħid li qed nappoġġja il-petizzjoni imħabba wkoll il-kampanja fil-Unjoni Ewropea kollha għal dan id-dritt demokratiku Aħna għamilna ħafna fuq il-livell Ewropew biex dejjem inkattru il-moviment ħieles anki eh, dak li għandu xaqsam ma' xol, ninkoraġiċu n-nis mħabba l-krizi biex jimxu minn pajis għal ħor fil-Europa. Imma dritti demokratiċi dejjem edin intu għom il-ġemp. Naħseb li issa ġifri dan huwa punt importanti li rridu niddiskutu f'dan il-parlament. hemm il-reġjun tiegħi hemm ukoll iskadenza għal dan id-dritt demokratiku ġifri nafu li ċertu nħawi fir-Renju Unit meta inti tkun ilek toqgħod barra mir-Renju Unit tal-15-il sena tista' titlef id-dritt li tivvota u kifet jgħidu l-petizjonanti tajjeb li nitolbu li l-gvern tar renju Unit jirribatti din il-kritika anki l-istati membri li għandhom l-istess kadenzi fuq dawn id-ditti demokratiċi xi ħaġa li ma nistawx naċċettaw. Jiena smajt li il-gvern ta' bħalissa Eh, tal-Renju Unit poġġija fil-manifest elettorali biex eh, neħħu dan ix-xkiel, imma ma nistax nifhmu għaliex ma jagħmlux qabel elezzjonijiet. Naħseb qegħdin jistennu qed jgħidu li qed jistennu gvern ġdid. Tnejn minn kull tliet Ewropew ma jaħsbux li d-dritti demokratiċi għandhom jiġu mblukkati jem il-Kumitat tal-ġuri, eh, u koll rridu ninkoraġġuh biex nkomplu naħdmu xol xogħol u qed nixtieq nerġa' nirribatti l-fatt li jena l għamna nappoġġja il-proposti kollha tal-petizzjonanti. Grazzi. Now I have to apologize to to the Commission because nixtieq eh, jiena nitlob skuża lil kummissjoni u ma tajtkom xie ċans li jitkellmu suppost għamiltek wara il-petizjonanti se nisimgħu Tibor Vasli. Grazzi, Sinjura President, nixtieq nerġa' ngħid lill kummissjoni hija konxa ta' din il-problema anki ta' din il-deroga u l-Kummissjoni diġà qalet li hemm bżonn neħdu passi għax hemm ħames stati membri ċittadini tagħhom wara li jkunu eh, marru jiexu f'pajjiż ieħor eh, jitilfu id-dritt wieħed mid-drittijiet ewlenin politiċi li għandhom. Fil-bidu ta' din is-sena il-Kummissjoni ħarġet rekomandazzjoni li batet ovvjament dawn l-istati membri konċernati. Il-Kummissjoni saħqet fuq il-fat li dawn il-linji ta' politika edin jikkastigaw iċ-ċittadini li edin igawdu mid-dritt tal-moviment ħieles. U aħna suġġerina numru ta' soluzzjonijiet mod kostruttiv. Aħna tlabda dawn l-istati membri biex iħallu il ċittadini tagħhom li id-dritt tal-vot biex il-Komissjoni ġifiri talbet l-Istati membri biex ma jneħħux b'mod automatiku id-dritt tal-vot ta' dawn iċ-ċittadini. Ġifiri dawk li jixtiequ jkomplu eh, jizvolġu ħajja politika għandhom jitħallaw ili jipparteċipaw fil-votazzjoni tal-elezzjonijiet nazzjonali. Il-Kommissjoni u kol ħarġet numru ta' miżuri ta' natura prattika. Per eżempju, suġġerejna li l-applikazzjoni għal li jridu jagħmlu dawn iċ-ċittadini li jgħixu barra minn pajjiżhom, eh, l-applikazzjoni biex jivutaw għandha ssir ukoll mezzi elettroniċi fl-Awstrija dan sar. L-Awstrijaċi li jgħixu f'stat membru ieħor japplikaw permezz tal-email Rassi tajba. U aħna tajna dan l-eżempju biex ninkoraġixxu li jsir l-istess. Aħna sħaqna ukoll li l-istati membri għandhom jagħtu l-informazzjoni fismi propizju dwar l-kundizzjonijiet biex wieħed ikun jista' jivvota fl-elezzjonijiet nazzjonali. Għalhekk f'dan il-dokument tant importanti li aħna ħriġna bidu ta' din is-sena, naħsbu li dibattitu nazzjonali inkomplu nlaħmu xi ftit biex l-approċċi ikunu ktar raġunati u proporzjonali. Qed naraw li fir-Renju Unit għadna ma lħaqniex eh, eh, eh, din it-triq, dan l salju f'din it-triq, imma nafu li dawn huma eh, kwistjonijiet jaħarqu din ir-rekomandazzjoni tagħna ħadet approċċi bilanċjat mill-Kummissjoni għax wieħed irid ukoll li l-elezzjonijiet nazzjonali hemm jaqgħu fil-kompetenza tal eh, fuq livell nazzjonali sta l-istati membri li jiddeċidu fuq dan is-suġġett. Aħna wkoll nafu li hemm dan il-fattur importanti li ċittadini iridu jeżerċitaw il- ehm, dritt bażiku li mandom ġiġu kastigati għax imħabba il-moviment ħieles tagħhom. Nirringrazzjak tgħid il-President għal mod eh, kif inti spjegajt dawn il-kunċetti. Issa inkomplu d-dibattitu. Is-Sinjura Zaborska. Stannoka. Skużani, tgħid il-President. Eh, l-ismijiet tagħna mhux faċli li t-pronunċom. Grazzi. Nishti nirringrazzja l-petizzjonant, is-Sinjura Petizzjonanta tal-li għajmet din il-kwistjoni għax b'din il-petizzjoni għettejnu l-deputati Ewropej dawk li għedin jġildu ċittadinanza Ewropea bħala xi ħaġa b'valur miżjud. Emma il-mod ta' kif kien mamul il-Parlament qabel mhux dejjem bilna fuq dan. Jiena kont ippreparajt opinjoni għal Komitat Libe fuq ċittadinanza li fija jien kont tlabt li iċ-ċittadinanza Ewropea għandha tingħata bħala xi ħaġa b'valur miżjud. U biex ukoll wieħed jagħmel tajjeb għal dawn id-drittijiet mhumiex awtomatiċi eh, bħala drittijiet nazzjonali. Dak iż-żmien ftit iktar minn nofs eh, ta' din il-kamra ma kienx qed taqbel miegħi F'rapport dwar ċittadinanza ieħor, ġifiri li kien jatitlop jitlob għal iktar drittijiet ta' ċittadinanza li ma jkunux dawk eh, drittijiet eh, nazzjonali ma maddiex lanqas. Ma nafx bħalissa kif għaddejjin l-alleanzi hawnhekk u l-forzi politiċi ma rridu nerġgħu nippruvaw. Kanna il-sena dedikata ċittadinanza ir-rapporti għaddu minn komitati differenti, imma fil-kumitat tagħna nitkellmu biss fuq il-moviment jieles. Dritt li aħna ittrattajna kol bħala dritt ta' ċittadini li jmorru minn pajjiż għal ieħor u jiqafawn imma dan fih ħafna aspetti oħra li tajjeb ukoll li nikkonsidraw. L-esperjenza ta'kom qed naraw li inti u tfal tiegħek m'għandkomx ritt tal-vot. Għalhekk jiena għandi f'moħħi ma nafx taqbilx mija, Sinjura President li nibdow x-niformulaw xi forma ta' dokument fuq ċittadinanza ma li joħroġ mill-kumitat tagħna tal-petizzjonijiet. in-isu perspettiva oħra ta' ċittadinanza Xtaqt ukoll ngħid li il-Kummissjoni semmit li hemm ħames stat membri li qegħdin jiksru kol il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Protokoll numru wieħed jekk niftakar so li jobbliga li l-istati membri li huma wkoll eh, membri tal kunsill tal-Ewropa li ovvjament jagħmlu l-elezzjonijiet ħilsa Eh, u id-dritt ta' min irrit jivvota. Mod teoretiku, intom tistaw tirrikorru kol għal orti ta' dritt tal-bniedem tal-Europa. Imma l-ewwel tidu taddu mill-rati ta' Renjunit. Umbat meta taddu dik il-proċedura tista' umbat tirrikorru l-Orti Ewropea. Imma hija possibilità anke jekk hija waħda twila Ma naħseb li l-istati membri tal-Unjoni iridu dejjem ikunu minn ta' qudiem meta nqablu ma' l-istati membri kollha tal-Kunsill tal-Ewropa. Aħna għandna nkunu minn ta' qudiem biex niġildu dan it-tip ta' liġijiet li jillimitaw il-parteċipazzjoni demokratika tan-nies. Grazzi Sinjura Stanorka, nispera li issa qed tajjeb ismek. Issa nisimgħu is-Sur Becker. Grazzi ħafna, Signora President. Annom tal-grupp tijaj, il-partit tal-Nis Ewropej nixtieq nirringrazzja s-sinjura li resqet il-petizzjoni. Qed naraw kemm huwa kemm hija importanti anke liġi tal-petizzjonijiet u l-kumitat tagħna xogħol importanti li għandu x'jagħmel. Aħna ċittadinanza Ewropea u il-ċittadini tal-Ewropej inħabtu buċna maħħom dawn iż-żewġ kwistjonijiet u rridu niddeċidu fejn jaslu sa fejn jaslu limiti tas sussidjarità qed naraw kontradizzjoni tal-prinċipju tal-moviment ħieles tan-nies in-nies Ewropej li jixtiequ jmorru joqodu jaħdmu f'pajjiż ieħor tal-Unjoni. Meta jiġru dawn l-affarijiet inti titlef dritt bażiku demokratiku, id-dritt tal-vot, dritt fondamentali wara kollox fl-Unjoni Ewropea. Rapport li ħareġ fl-2013 il-Kummissjoni Ewropea għalet kemm huwa importanti id-dritt li wieħed jivvota fuq kull livell. Din hija l-qalba ta' dak li nifhmu b'ċittadinanza Ewropea. Għalhekk il-liġi elettorali f'dawn l-istati membri hija kontradittorja għal prinċipji fondamentali ta' ċittadinanza Ewropea. Qabel nidħlu f'xi forma ta' azzjoni bħala kumitat, Irridu naraw ftit kif imorru l-affarijiet fil-Kumitat Kostituzzjonali il-laqa tagħhom ta' Diċembru. Umbat namlu l-proposti tagħna ġifri nżommu l-petizzjoni miftuħa, naraw xiġri fis-smieħ, umbat niddeċidu x'azzjoni nieħdu. Grazzi. Signora Sebalos. Grazzi ħafna. Din hija kwistjoni taħraq u il-Komissjoni pożittiva tal-Komissjoni verament hija ħaġa tajba qed turina li hija impenjata biex issib soluzzjoni għal din il-problema. Ovvjament hemm diverġenza fil-liġi elettorali fl-istati membri dawn ivarjaw kif iħadmu l-liġi tagħhom. Anki fl-Iżvezja aħna kena dibattitu fuq dan għamilna l-emendi fuq il-liġi ta' ċittadinanza, ħallejna il-possibilità ta' ċittadinanza doppja. Imma wieħed mill-argumenti kontra ċittadinanza doppja hija li in-nies għandhom biss jivvutaw f'pajjiż wieħed biss. Imma aħna nafu li il-problema edha li ftit nies huma interessati jmorru jivvotaw wara kollox. Ftit nies huma interessati b'dan id-dritt demokratiku tagħhom. Għaldaqstant meta naraw l-entużjażmu ta' ċertu nies biex jeżerċitaw id-dritt demokratiku tagħhom, għandna ninkoraġġuhom. Ħafna nies imorru f'pajjiżi oħra u jridu jibqgħu eh, jivutaw għall-elezzjoni ta' pajjiżhom. Ħafna drabi il-President tgħid li eh, xi kultant tirrivolġi għall-Iżvedis. Sinjura, jiena nammira għax tant titkellem lingwinti, ma jien semmur għall-Ispanjol Hemm xi żewġ punti fuq din il-petizzjoni l nett, il-Sinjura Kotterell nir-ringrazzja, mux bista li resqed din il-petizzjoni l-Komitat tana, waħda importanti ħafna, dak raġunijiet li inna, imma għaliex din hija eżempju ta' kif jista' jaħdem il- il-komitat tana fl-2006 sinjura Kotterell diġa kienet għamlet eh, petizzjoni oħra fuq proġett li ridet trażan fċertu inħawi U anki dikinar i kella raġuni, nattat il-raġuna il proġett kien twaqqaf, proġett ta' bini kien dan dak iż-żmien. Ċifri il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jista' jasal. U t-tieni raġuni hija li din hija petizzjoni ta' stoffa. Il-petizzjoni ta' Sinjura Kotorel qed indirizza kwistjoni importantissima aspett leġislativ importanti li qed naraw li huwa x-xogħol ukoll tal-Kumitat Kostituzzjonali. Iġi qed nitkellmu fuq id-dritt tal-vota ċittadini Ewropej tagħna kullimkien fl-Unjoni Ewropea u din tmurid fit mal parti ta' ċittadinanza Ewropea. Jekk intri turi x-xewqa tiegħek li tipparteċipa u trid tipparteċipa fil-ħajja politika fejn toqgħod, jekk inti tkun ċittadin Ewropew, għandu jittalilek id-dritt biex tivvota. Jiena din l inizjativa l-petizzjoni naqbel maħħa b'qalbi kollha u għannaħa tal-grupp politiku tiegħi hemm din l-inizjattiva tal-Let Me Vote li mill-2012 ilha hemm u ovvjament il-Kummissjoni Ewropea edha tinanizza l-informazzjoni mir rapporti differenti li, li eh, din eh, jiġu preparati, ma jien nixtieq nagħmel appell. Jekk qed nitkellmu fuq il-ġejjini tal-Ewropa u l-żgħażagħ tagħna nafu xi problemi qegħdin jiffaċċjaw bħalissa, għall-inqas iridu jirrealizzaw li jistaw jibqaw attivi, anki ġifiri jibqaw iżommu dritt li jivvutaw. Grazzi ħafna. Senjura Mizzi. Tkellem lingwa sabiħa wkoll il-Malti. Um, Napprezza il-pożizzjoni ta' kull wieħed u waħda minnkom. Um, Signora Kotril għamlet għamlet punt interessanti ħafna u se nifhem il-frustrazzjoni tagħha u tal-familja tagħha li qed tgħix f'post ieħor qed tikkontribwixxi b'mod tajjeb ħafna, però ma tistax teżerċita il-dritt tagħha li tivvota eh, f'dak il-pajjiż nista' nimmaġina l-frustrazzjoni. Nista' wkoll napprezza il-pożizzjoni tal-Kummissjoni fejn ta' rendi kont ta' x'inhu jsir u x'ma jsirx. Però hawnhekk iridu noqogħdu attenti għaliex dan huwa mhux huwa każ fejn memx il-one size fit-sol U natikom eżempju, Jiena niġi minn pajjiż żgħir Malta. Malta għandha 400.000 abitant illi il-votanti tiegħu fil-elezzjoni ġenerali normalment huma 2300 230,000 eh, Issa, hemm ħafna Maltini qed jgħixu barra minn Malta. Kemm nistgħu aħna naċċettaw u, u, u naraw il-konsegwenzi ta' iktar Maltin li qed jgħixu barra jivvotaw għal dak il-gvern illi sa jgverna il-Maltin li sejħu Malta. Mux etnajt li mandu xikun u rrit nenfasizza l-importanza tad demokrazija rrit nenfasizza l-importanza tal-freedom of movement u nixtieq li jinstab soluzzjoni għal kull pajis u għalek naħseb illi il-Kummissjoni f'dan il-kas enfasizzat fl-axħar tal-dibattitu, eh, tal-speech tijaw, fej għal eh, li forsi din għanda tkun ġurisdizzjoni eh, tal-gvern lokali. Għax huwa il-gvern lokali, il-bżonnijiet ta' Spanja, tal-Ġermanja, tal-Ingilterra mhumiex neċessarjament il-bżonnijiet tal-pajjiżi iżżar fejn hemm zbilanċ bejn dawk li qed jgħixu barra per mod permanenti u dawk li qed jgħixu f'pajjiżi żgħar Għal daqstant jiena nixtieq li l-soluzzjoni li tinstab tkun soluzzjoni fejn tkun adattata għal kull pajjiż mingħajr ma tneħi xejn mid-demokrazija li aħna tant hija importanti għalina u ma tneħħi xejn mid-drittijiet ta' kull ċittadin ta' kull pajjiż l-Unjoni Ewropea. Bżonnijiet li sfortunatament huma kultant differenti. Però il-pajjiżi żgħar m'għandhomx jiġu meqjusa bħal naħseb li mhumiex Eh, inqas mill-pajjiżi l-kbar. U niftakru li dritt verament iċ-ċittadini tagħna għandhom dritt tal-vot, però l-vot huwa wkoll responsabilità. Jiġifieri jridu nużaw b'mod responsabbli għal kull min jivvota u għal kull gvern li jiġi elett. U għal daqstant jiena eh, nixtieq eh, nawgura lill-Kummissjoni u aħna li qed iddibattu illi jkun hemm bilanċ u situazzjoni u soluzzjoni adattata għal kull pajis. Għal daqstant naħseb illi hija ġurisdizzjoni tal-kull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 għanna niddiskutu dawn l-affarijiet li tantu ma importanti fil-pajizi tana il-dritt ta' nazzjonalità u ċittadinanza Ewropea. <laughs> Meta għanna din il-dual citizenship, il-ċittadinanza doppja, ċittadinanza ta' pajizna u dik tal-Ewropa. Il-petizjoni li għanna u dimna, ġifiri dil-sinjura tal-Renju Unit u li tgħix eh, f'Spanja. Jekk jiena fimt so għandha żewġ intoppi peress li ila tgħix iktar minn 15-il sena eh, mill-bot mill-Renju Unit m'għandix id-dritt li tivvota fil-pajjiż nazzjonali tagħha, ġifiri Renju Unit. U ma tistax jittażel ir-rappreżenti tagħha fil-Parlament, ovvjament eh, l-organu ta' sovranità. Issa, fi Franza nista' ngħidilkom li għandna problema kważi l-istess. Imma li m'għandix ta' samma żmien li wieħed ikun joqod barra minn pajizu, imma għalfat li joqodu barra minn pajjiżhom. miċ dawn in-nies li ma jkollhomx eh, indirizz fi Franza, allura ma jistax jivvutaw biex jeleġġu nies fi Franza. Aħna provajna insibu soluzzjoni għadin din il-problema. U ħloqna ġifiri um, u kol għanna persuna, persuni maħtura biex jihdu xsib il-bżonnijiet tal-Franċiżi li jiexu barra minn Franza. U aħna samna ftit id-dinja u għanna 11 il-reġjun ċifri persuna li teħx għal sena, sentej, għaxar snin, erbejn sena, li u li jiex per eżempju fl-Australja, għandu u kol deputat li reprezentaħ fil-Parlament fil ta' Franza. Ġifiri, sibna soluzzjoni b'dan il-mod. Issa, għall-ewwel parti, l-ewwel parti tal-problema. Issa t parti jekk wieħed jgħix eh, f'pajjiż u ma m'għandux nazzjonalità ta' dak il-pajjiż, wieħed jimmaġina tkun normali li jivvota għal pajjiżu. Għal dawn, ġifri l-organi ta' sovranità tal-parlamenti nazzjonali li bidlu l-kostituzzjoni tal-pajjiż wara kollox. Franza ma ma xej fuq dan ċittadin Franċiż li em, mux ta' Franza jista li joqgħod fi Franza jista u koll jihu xsib, mux bis jivota, imma jihu sem u jiġi elett. Ma jistax jieħu kariga ta' sindku għax għaxdan wara jista u koll jisir senatur u din mux possibli fi Franza eh, ċittadini kollha tal-Ewropa eh, kulħadd jista' għalhekk jeżerċita dawn l-drittijiet. Iva, huwa minnu imma fil-elezzjonijiet Ewropej il-28 ċittadini ta' dawn il-pajizi jistaw jifutaw, joqodu fejn joqodu dawk li jiexu fil-pajizi tagħna imma li m'għandhomx nazzjonalità ta' 28 pajjiż ma jistgħux jieħdu sen fl-elezzjonijiet Ewropej. Jiġifieri din il-linja għandna nżommu magħha m'għandniex naqbżuwa. U noqgħdu attenti li ma niftħux eh, ħafna, eh, nibdewx ħafna problemi ta' nazzjonalità għax inkun qegħdin nġimbu l-ġebla fuq saqajna biex inkomplu eh, naraw li dan is-sentiment kontra l-Ewropa inkomplu eh, intuħ in-nar. Mhix qed nitkellem fuq xi minn perspettiva federalista, jiena naħseb li ma rridux noħolqu iktar problemi, jina ġifiri noġġezzjoni parti mill-petizzjoni imma ovvjament qed naqbel mal-ewwel parti. Għax iċ-ċittadini eh, tar-Renju Unit għandhom kol ċertu drittijiet. Grazzi. Mrs. Cotterill, would you like to take the floor again for a Tixtieq terġa' titkellem għal kumment ta' ħari. Jina nafre qegħdin tart, allora se nitkellem fil-qosor nix l-Kommissjoni u l-membri tal-Parlament u l-Komitat tal-Petizzjonijiet tal appoġġ tal-petizzjoni tiegħi. Il-komment tal komissjoni li nix nkunu kastigati għal libertà ta' movimentu importanti, specialment kif ġi kommentat mal-membri tal-Parlament, għanna ġenerazzjoni ta' persuni e, li li anki jmorru f'pajjiż barrani anki biex jaħdmu u anke għal ħames snin u għandhom eh, għandu jkollhom id-dritt li jivvotaw fil-pajjiż fejn ikunu qegħdin jgħix. Il-Komitat tal-Petizzjonijiet ta' ġuri wkoll appoġġaw appoġġ u dan jfisser li jekk hemm rieda politika jista' jkun hemm bidla. Nifhem li aħna li din hija kwestjoni ta' kompetenza nazzjonali, ma aħna ċittadini anke Ewropej Uridu nimxu lejn eh, eh, ċittadinanza Ewropea jkollna drittijiet Eh, kull fejn kunu. Eh, u nittama li l-komitat ikompli jaħdem fuq għadin, nittama li kun emazzjoni, mux ta' nistennew ħafna snin qabel ma naraw bidliet u nixtieq nirringrazzja l-komitat eh, tal-kommenti ta' Sinjura Bethera fuq petizzjoni oħra li diġa kitijaj li waslet tal-bidla intkom tamlu verament xogħol importanti ħafna u nittama li jkun hemm opportunitajiet oħrajn. U kif inti għat, kullħat huwa imħasseb fuq din il-kwistjoni u jiena nista' ngħidlek illi hemm konsens li nerġaw nitkenmu eh, nitkellmu fuq eh, dan din il-problema. li nikkonkluda. Nikonkludi, issa eh, l-intenzjoni għal iżommu il-petizjoni miftuħa għanna nistidnu s-sur Timmermans li huwa l-Viċi President responsabbli għal komitat tagħna biex jiġi għaw biex eh, inħarsu nħarsu lejn il-sustanza huwa responsabbli tal-leġislazzjoni aħjar u offrinna anki waqt ismih li jiġi fil-komitat tagħna u sanna opportunità tajba biex eh, nistidnuħ eh, biex jiddiskutija din il-kwestjoni fil-fond. Niproponi di u anki il-Kommissjoni naqlaw il-rakkomandazzjoni tija kif inti ġatilkom, imma tista' anki tiċċarawna li mumma dawn il-ħames pajjiżi eh, li muma dawn il-ħames pajjiżi u din tkun idea tajba ħafna u niproponi wkoll li bħala komitat nikdbu itra l gvern tar-Renju Unit u tal-persuni responsabli u najdu kemmu importanti eh, l-opportunitajiet għal-drittijiet eh, eh, ta' ċittadini Ewropej. U nalqu fuq dan u għatanna xiftit momenti biex mm, signora Kotteri, l trid tista' tibqa' hawnhekk u inti anki jek trid tista' titlaq jekk ti preferi. Petizzjoni numru 10 fuq il-xiri pubbliku. Il-numru 776 tal-2002 minn Fulvio, Fulvio Arbano, Urbano eh, u il senjura Laura Ressa. Ed hawnhekk inti nilqgħu konatik il-mikrofonu direttament. Grazzi, grazzi tal-istedina. L-petizjoni ġiet prezentata minn Asso Biomedica, illi Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Intraprizi ta' distribuzzjoni tal-devices medikali, illi jaħdmu uh, flimkien u, u jaqelaw ġlus taħħom il-parteċipazzjoni fi xiri pubbliku. Il-problema hija għax il-leġislatur introduċa fl-2012 dan ir-regola il li jipermetti li l-amministrazzjonijiet jerġaw jinnegozjaw il-ċifri eh, tal-kontratti u din għandha reperkussjonijiet gbar mm, pratika fil-prattika għax l-amministrazzjonijiet fil-fatt ma ma mlux biss rinegozjazzjoni ta' ċifri tal-kontratti, ma anki il-klausola tal kontratt kolla kemmi u għal daqstant kienu fil-fat interlokuturi tal-pubblika amministrazzjoni ta' kontratti li diġa kienu ġew approvati u, u, u reġaw fetħu il-kontratti. Il kontratti l amministrazzjoni talbet eh, eh, l-gvern taljan jiċċara situazzjoni ehm, u eh, dana ma ġarax fil-fatt ma din il-kjarifika ma waslitx u l-gravità ta' situazzjoni hija imħabbe fil-fatt ukoll il legislatur fl-2014 e konferma il-prinċipju ta' rinegozjazzjoni u għal din ir-raġuni eh, eh, biex innaqqas il-ċifra eh, ta' 5% lest anki jirġa jinnegozja l-klawżoli kollha. Il-gvern taljan ma ta' lebda kjarifika u l-intrapriżi tagħna attualment jisibu eh, jisibu eh, li huma obbligati jerġgħu jagħmlu negozjazzjoni tal-kuntratti eh, f'sitwazzjoni fejn il-kwalità tal-prodotti u tas-servizzi eh, ta' ċittadini hija li ħafna. Er, Il-negozjazzjoni mill-ġdid ta' dawn il-prezzijiet qed ikollu e, effett fuq il-kwalità ta' dawn il-prodotti u anki fuq l-elementi kollha illi jistgħu ibidlu il-prinċipji illi id-direttiva fuq il-xeri pubbliku, eh, direttiva 18 tal-2004, eh, eh, kienet bazat, kienet fissat bħala prinċipi illi mux suppost wieħed jerġa' jkun jista' jinnegozjahom u aħna l-daqstant nishtiqu li kunem attenzjoni biex il-gvern taljan l intervenzjoni tijaw fuq din is-sitwazzjoni li għandha impatt fuq il-kwalità ta' servizz għal ċittadini u għas servizz sanitarju, servizz ta' saħħa b'mod ġenerali. Grazzi. Nisimgħu minant il-Kummissjoni, Silvio Grigo. Grazzi, President Grazie anche al petizjonanti tal-asso biomedika tal-li prezentat din il-kwistjoni l-Kummissjoni. Dina hija kwistjoni li tmur lura sa' 2012. Għax il-regolament kien eh, ta' dik sena wara eh, denunċa u il-servizzi tal-Kummissjoni tal-DG su intern għamlu kontatti mal-autoritajiet taljani biex jistaqsuhom kjarifika fuq l-interpretazzjoni ta' din norma. Għax dina tajem kwistjonijiet ta' interpretazzjoni ta' ksur possibbli tal- Eh, regolament Ewropew fuq ix-xiri pubbliku, speċjalment fuq il-projbizzjoni illi jimbidlu il-klawżoli tal-kontratt waqt il-validità tal-kontratt. Il-problema li tar importanti jirreferi għal fatt illi din il-norma kienet eskludi esplicitament il-possibilità ta' eh, tal-dewmin tal-kontratt il-norma e, e, kienet li hemm bżonn e, li għam obbligu ta' rinegozjazzjoni meta il-prezz jitbaxxa, però hemm proibizjoni li jbidlu id-dewmin tal-kontratt. Però ma kienx hemm proibizjoni illi jirrekwalifikaw elementi oħrajn li ma importanti fil kontrat U din hija problema ta' interpretazzjoni u aħna tlabna l autorità italjani ċaraw din il-kwistjoni. Kien hemm żewġ ċirkolari tal-Ministeru tas-Saħħa u tal-Ministeru tal-Ekonomija u tal-Finanzi. U l-aħħar eh, ċirkolari ħarġet fl-ewwel ta' Settembru li għadda. Il-petenzjonista għal stant forsi ma jafx biha din iċ-ċirkolari ġdida u skont il-servizzi tal-Kommissjoni din iċ-ċirkolari edha tiċċara il-problema tal interpretazzjoni fuq il-possibilità li wieħed jerġa' jinnegozja elementi oħrajn importanti tal-kontratt. E, ċirkolari tajt li l-obbligu ta' rinegozjazzjoni tal-kontratt għandu għandha tkun biss fuq il-prezz eh, ta' servizzi u tal-prodottu mhux fuq aspetti oħrajn Eh, bazi ta' din ċirkolari e servizi tal-Kummissjoni iħossu illi l-interpretazzjoni eh, bekk hija irsolvuta u id-deċidajna ma niftux proċedura ta' ksur illi huwa il-punt il il-pass li jmiss kien ikun din ċirkolari edha tevita illi kunem proċedura amministrativa eh, illi tmur kontra il-liġi eh, fuq ix-xiri pubbliku, speċjalment fuq dak li għandu xaqsam ma' bidliet ta' sustanza fil-kontrat. Grazzi. Hemm xi ħadd ieħor li eh, għandu kummenti oħrajn? BTR. Grazzi, President. Pratikament, għonek għanna bieċa aħbar tajba bieċa aħbar ħazina, għax etturina moċar. Illi, il-dispozizjonijiet fuq il-karta jistaw jaħdmu umbat fil-prassi. Għax kienem zewċ, kienem xie sentejn għaddew xi sentejn biex din il-proċedura tidħol fis seħ. Hawnhekk hawn interessi kommerċjali anki involuti. Hemm ħafna eh, partit interessati tirrigwarda anki eh, il-fiduċa tan-nies fis-sistema tas-saħħa. U dina eh, kienet tider illi kienet inaċċettabbli il-fatt illi ħadu sentej. U situazzjoni bħal din ma toħroq inċertezza. Però l-aħbar tajba hija illi s-Komissjoni issa ċarata s-sitwazzjoni mal-autoritajiet. U jiena kont qed naħseb li nistgħu nagħlqu għall-Kummissjoni għax għax il-Kommissjoni għalet li hemm din iċ-ċirkolari, però fil-fatt għadha ma waslitx għal petizzjonanti. Hija e, e ħaġa tajba li ċirkolari jiġu promulgati, però naturalment il-Kummissjoni edha twittex il-beneficju. U jiena mm, kol ma najtu huwa jekk il petizzjonanti jaf biha din iċ-ċirkolari, jekk hija taf, allora l-istorja tingħalaqgħu. U nistgħu niċċaraw sitwazzjoni hekk. U allora f'dan il-każ nistgħu nagħlqu għal petizzjoni, però jekk din iċ-ċirkolari għadha ma waslit għant il-petizjonant, allora rridu nżommu situazzjoni eh, u dimajnejna u naraw kif timxi il-qudim. Jena eh, najt mux bis il-petizjonanti ma il-Kommissjoni u l-Istati membri meta jkonna dan it-tip ta' problema ekonomika, bżon insibu soluzzjoni ta' malajra, x'dina jista' jkollha impatt importanti għal min jirbaħ l-appalt. U dana eh, se jżid anki l-euroxettiċizmu. Għax eh, għax in-nies kull ma jgħidu li dan huwa it-tort tal- tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Peter. Hemm xi kummenti oħra. Mela jekk m'hemmx kummenti nisimgħu minn il- petizjonanti. Aħna bħala assoċjazzjoni marċevejna u ħatma għalinna biha din iċ-ċirkolari. Aħna qegħdin nikkontestaw lill amministrazzjonijiet tas-saħħa li komplu uh, eh, jirrispettaw din il- eh, din il-norma ta', ta sentejnilu għadhom edin jamlu dawn il-bidliet fil-kontrat minn ma jamlu referenza għal kwantitajiet kif kienet fl-2012. Aħna ħadd ma kellimna fuq din iċ-ċirkolari l-ebda amministrazzjoni tas-saħħa illi qed nikkontestaw semmewilna din u s-sitwazzjoni għadha dejja min tal eh, tal-awtoritajiet taljani. Peter, allora f'dan il-kas il ħallu miftuħa l-petizzjoni in-naħseb jien u l-punt ieħor huwa illi ċirkolari miex eh, eh, eh, miex privata, miex konfidenziali. U il komissjoni għanna għanda taddija l petizjonant Allora jiena urġentement nitlob il komissjoni ta' din ċirkolari l petizjonant Għax jekk il-petizjonant ma, ma jkollux informazzjoni fuq kwistjonijiet bħal dawn, mhix ħaġa tajba, assolutament. Il-Kummissjoni forsi li titkellem. Iva, grazzi President. Jiena nixtieq nippreċiża illi illi li l-petizjonant fit-18 ta' wissu ta' din is-sena ġi informat li l awtorità italjani impenjaw ruħom biex jiktbu u jibatu din iċirkolari. ċirkolari U dana għaletu anki il-petizjonant. E, iċ-ċirkolari e, ġit miktuba fil-bidu ta' settembru u aħna għamilna referenza għal din iċ-ċirkolari u nistaw natuha kopja ta' din iċ-ċirkolari jekk tixtieq bla dubju. Mela, sa' kem nistennew li tiġi ċarat dan il-punt, naraw ek l-informazzjoni eh, ta' tasalxant il-petizjonanti, nżommu l-petizjoni miftuħa sa' kem nizguraw li dana jiġri u di tiġi eh, ċarata. Imma mux aħna biss irridu nkunu nafu beha di l-amministrazzjoni tas saħħa iridu eh, jifmu eh, minn mhux biżejjed illi aħna nkunu nafu għax eh, il-kwistjoni tibqa' miftuħa jekk ma jkunux informati jekk ma jġux informati l-awtoritajiet. Iva, għandek raġun, grazzi, grazzi ħafna l-petizjonant. Issa nixtieq nagħti il-mikrofonu il l-Colin Baines il-petizjoni Baines tal-2011 numru 647 uh, eh, eh, petizjoni li għanda eh, eluf ta' firem. Jena Michel Bancic, jena nirreprezenta l-Colin Baines, Transport and Environment għall organizzazzjoni tiegħi. U aħna firmajna din il-petizjoni u koll. Ma nafx hekk għandkomx il-prezentazzjoni PowerPoint li battilkom. So that we are now just taking... Edin nfittxu il-possibilità li naraw il-PowerPoint. Għanna l approach tekniku għawnek biex naraw dan il- din il-PowerPoint? PowerPoint? Mela kull mandek tamel hawnhekk tafas buttuna u, u l-PowerPoint tiegħek tkun trasmessa. Il-segretarjat kienu għedin ifitxu kull imkien u ma kienu jafu eh, il-jinti għaw. Imma essa eh, Colin Baines fisem il-grupp eh, Greenpeace, WWF, il-mikrofonu tijak, un-immaġina li jinti bħalissa issa ġeja. Jena jdispieċini fuq il-kommissija, fuq il-konfuzjoni, jena minix Colin Baines, jena banċiċ minn Transport and Environment, niprezenta l-Colin Baines għawnek għax l-organizzazzjoni tijak u koll e, e firma din il-petizjoni. Tajjeb, u aktar faċli naħseb li din il-kwestjoni prezentab bil-PowerPoint għax hija pjuttost komplikata bħala kwestjoni. Din il-petizzjoni ġiet ippreżentata f'Marzu tal-2011. Ġiet akkompanja kella 15.000 firma eh, l-kap tal-Komitat tal-Ambjent, il-President, u kien hemm anki mostra eh, eżibizzjoni barra mill-Parlament Il-petizzjoni hija appoġġata mill-Cooperative eh, UK. Trasport u Ambient, eh, Greenpeace, WWF, Friends of the Earth, et nitolbu l-Kommissjoni illi ikunem greenhouse gas eh, emissions għal tar sands U l-ewwel nixtiequ nispjegaw xinu ma tarsens huma ma eh, sors ta' żejt non konvenzjonali. testaw taraw l-impatt li jiġi kawzat bil-estrazzjoni tal-tarsens. Eh, taraw hawnhekk fi żewġ screens li għandkom qoddimkom. Eh, Ija e, anki l-ikbar proġett industrijali li jeżisti eh, fil- Eh, fil-dinja. Attualment dina teżisti biss fil-Kanada, fil-provinċja ta' Alberta, imma teżisti anki f'pajjiżi oħrajn, Venezuela, Madagaskar, Russja, Nigeria, biex insemmi xi ħud minnhom. U xinija din id-direttiva tal-kwalità tal-żejt? Eh, Hija parti mill- pakket tal-klima u enerġija li ġiet adottata fl-2009 li għandha miri għal-2020. Din il-parti tal-package għandha twassal għal fuels iktar eh, iktar indaf għandha mira biex jitnaqqaf fl-intensità eh, tal-karbonju u, u din hija l-unika parti tal tal-pakket li għada ma ġietx implementata wara ħames snin li qed nitkellmu jista fuq pakket ġdid tal-klima u l-enerġija. Kien hemm tentativ ta' implementazzjoni fil-2011, il-Komissjoni proponiet miżuri ta' implementazzjoni u dawn kellhom valuri differenti anki l-obbligu għal kumpaniji ta' żejt biex jagħmlu rapporti eh, fuq dak li jibijaw fuq is-suq Ewropew u din il-proposta eh, għamlet propju dik li il-kompetizjoni il-petizjoni talbet eh, obbligat il-kumpaniji rapportaw dana kien skont lan tal-liġi u tal-impenji tal-Unjoni Ewropea. Coal to liquid u gas to liquid u, u anki uh, Um, karburanti oħrajn non konvenzjonali u għandhom valuri differenti għax huma differenti mill eh, mizzejt konvenzjonali u għed irrit iktar enerġija biex jiproduċihom għal daqstant huma għar għal klima. L-effett tagħhom huwa ħażin. L-istudi ikkonfermaw illi it-tarsens għandhom bżonn ta' iktar enerġija biex jiġu proċessati U bad din il-proposta ġiet votata fl-2011 blebda deċiżjoni fil-komitat dinja parti mill preċedura ta' komitoloġija. U dina effesser li reġat ġiet lura fidejn il-Kummissjoni li deċidiet tagħmel eh, evalwazzjoni tal-impatt. U dan l-impatt appoġġa il-proposta oriġinali. U fl-2014 il komissjoni eh, id-deċidiet eh, tneħil l-accounting għal zejt non konvenzjonali. Għaliex kien hemm ħafna lobbying mill-Kanada, mill-Istati mil, mil Uniti illi imħabba dawn il-rakkordi kommerċali tip TTIP u sita u imħabba dan il-lobbying il-kumpani iridu essa jirrapportaw valur medju wieħed. Eh, jkun xikun il-feedstock tagħhom. Allora xin bidel mill-proposta tal-2014 eh, u għalek edina aħna il-proposta l-ġdida attualment ma tobbligax iktar il-kumpaniji li jirrapportaw il eh, anki dan it-tip ta' zejt fuq is-suq Eh, pratikament tiġi trattat bl-istess mod anke jekk hemm eh, emissjonijiet differenti, il-Kumitat qed jaġġezzjona, il-Kumitat tal-Ambjent għal dawn ir-regoli ġodda, qed jgħid li dan huwa kontra il-għanijiet tal-liġi u il kien hemm smiħ u jishtiqu li jkun hemm spjegazzjoni, u ħaġa għar hija li l kummissjoni id-deċidiet li twaqqaf Eh, din id-direttiva ta' wara l-2020 u waslu għal eh, biex jaslu għal eh, dawn minar konsultazzjoni tal-parlament biex ikkomplu l-FQD minar konsultazzjoni tal-partit interessati u tal-Kunsell. U jina naħseb illi din hija problema u nitama li l-Parlament din il-kwistjoni jitkellem fuq. Dana biex turi illi xjenza tajt u anki l-aġenziji tajt illi rridu nħallu żewġ terzi mill eh, karburanti fossili taħt l-art jekk irridu eh, eh, jekk irridu namlu jekk irridu nirrispettaw l impegni fuq il-tibdil tal-klima. U għana nibdew b'dan it-tip ta' zejtan konvenzjonali. Blefqd minna ħal ohra marret fil-direzzjoni propju l-kontra u nishtiq najt illi fil-konklużjoni nishtiq najdu illi il-firma ta' 50.000 persuna ma ma, ma kalla l-da rizultat il-proposta ġitim dajfa l-FQD hija politika tal-klima importanti tal-Europa li eh, anke għal wara l-2020 u l-Parlament Ewropew rrit jizgura li konna proċess trasparenti fuq din id-deċiżjoni tittieħed u jekk għandniex inkomplu bil-FQD jew le. Grazzi ħafna. Nittama illi Filip Owen tal-Kommissjoni huwa preżenti, aħna nilqawk u eh, natu kien mikrofonu. Grazzi. Grazzi anche del petizjonanti tal-itatna l-introduzzjoni, anki il-prezentazzjoni PowerPoint. Jena nishtiq nispiega fej wasalna fil-proċess f'din il-leġislazzjoni ta' implementazzjoni, illi fil fatti hija parti mill- eh, pakket tal-enerġija u tal-klima tal-2008-2009 u li illi ħafna żmien biex jasal l-implementazzjoni tiegħu. Aħna wasalna fil-pozizjoni li dana kien għat eh, ta' falliment tal-komitologija għal daqstant bħalissa eh, il-Komissjoni għadditu l-Kunsil u bħalissa għaddej il-dibattitu il-6 ta' ottubru Komissjoni eh, adottata din il-proposta, però il-Kunsil għandu anki dritt ta' veto. Il-notajt e li hemm żewġ partiti fil-parlament iridu jihdu pozizjoni ċara fuq dan il-dossier, ma l-parlament jista jaġixi maġġoranza eh, jistaw jew jaċċettaw jew jirrifjutaw il-proposta tal-Kommissjoni. Bħalissa edin, l-onet jiddeċidi l-Kunsil fejn se nimxu mbagħad il-Parlament għandu din il-possibilità li jivutaw kontra l-proposta tal-Kommissjoni. Hemm xi kwistjonijiet li tkellmet fuqhom il fuq eh, eh, il-petizjonanti e, il-fat li memx valur fuq it-tarsens. Eh, fil-fat hemm valur fil-kommissjoni, fil-proposta tal-kommissjoni, illi mumiex differenzjati skont il-field stock imma bħala taqsira tal-stocks. Imma dak il-valur huwa hemm preferenza għal mira ta' 6%. U dinja ħaġa importanti wkoll għax il-Kummissjoni tixtieq tkun taf x'inhu l-valur tal-carbon footprint tal-tipi kollha ta' zejt eh, crude oil li se nużaw f'paġna 12 eh, u 14 fuq il-Kanada 30 sa 34 fuq il-Venezuela eh, għax emmek qed jiġu ntużati anki dawn il-field stocks. B'xi mod aħna wkoll inħossu li din il-proposta hija titjib fuq dak li eh, għamlet eh, li ġiju dim il-komitat fl-2012 u 13 għax issa għedin aħna nitolbu il-sensila kolla tal-crudes li qed jiġu proċessati. Qabel konna qegħdin nagħmlu żejt konvenzjonali u dak non konvenzjonali. U issa rridu naraw kemm qed nimportaw mill-baħar, mill-Libja, mill-, -Libja, mill il-vat nofsani mill-Kanada, mill-Venezuela, u dawn il-valuri kollha se jaslu fidejn il-Kummissjoni, dan huwa importanti għal policy futura. E, il-petizjonant ukoll qalet il l-Kummissjoni għandha intenzjoni ma tkomplix il-FQD wara l-2020. U veru, dan huwa dak li qalet il-Kummissjoni, li deċidiet il-Kummissjoni fil-dokument tal-afas tal-politika Eh, illi deċidiet f'jannar. Eh, u anki fil-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' xi għaxar tim ilu ma kien hemm m'hemm xejn miktub fuq da. Għal daqstant, kemm il-intenzjoni tal-Kommissjoni kif ukoll deċiżjoni tal-Kunsill eh, hemm miktub li mhux se nkomplu b'din il-policy sal-2020 jekk aħna nirċevu mbagħad ir-rapport fuq dawn il-crude oils inkunu nafu fejn qegħdin biex inkunu nistaw tuna direzzjoni ta' dak li nistaw namlu sal-2030 u riduzzjoni tal-2000% sal-2030. Punt iħor huwa li il-karburanti fossili għandhom jibqaw taħt l-art u dan huwa punt importanti ħafna, però rridu nsibu mod kif nistaw aħna naqsu l-konsum eh, ġenerali ta' dawn prodotti li nistgħu nagħmluh bl-effiċenza enerġetika, eh, intejbuha u billi anki nifrankaw eh, fl-ekonomija, rridu nsibu modi differenti u mux eh, biss billi nużaw l-idea tal-FQD. Għax l-idea tal-FQD li tnaqqas l-intensità tal-karbonju tal-karboranti tal mux edin emmek biex jiprojbixxu l-ebda stok ma biex noħolqu eh, eh, mod kif nistaw namlu dan bejn issa u l-2020. Grazzi. U issa niftaħ il dibattitu għal kollegi. Margareta. Jena għan nitkellem bid-danis, jena nishtiq nir-ringrazzja il-petizjonista il nistaw naraw li f'ħafna każijiet il-Kummissjoni qegħdin jagħmlu kull ma jista' u jina għed nitkellem fuq il-rappreżentant mhux qed nitkellem fuq il-rappreżentant attuali, ma l-Kummissjoni tamlu kull ma tista' biex din il-kwistjoni il-kwistjoni zaħira kif Junker jgħajt affarijiet zaħar daw problemi zaħar u rajna fuq il kwistjoni tal Eh, tal-boros tal-plastika eh, il-tniġis bil-plastiku affarijiet imma jiddispjaċini imma eh, minkejja l arfini li għanna fuq dannu li dan jistaj għamil, edin din il-kustjoni qed nikkonsidrawha bħala ma kienix ħaġa importanti U rajna il-Kommissjoni meta nitkellmu fuq il-karburanti kif din it-tendenza edha tikber dejjem iktar. Huwa neċessarju illi il-Parlament u l-Kumitat jagħmlu ħelitom kollha biex l-ambjent jerġa' e, jidħol bħala punt priorità tal aġenda Irridu nifmu li jekk aħna rriġu rridu e, impigi sostenibli, tkabbir sostenibli, allura eh, l-unika mod li nimxu l-qoddim u għalin bidlu lejn unsir ħodor. Jekk aħna nkomplu eh, bħalma konna fil-passat li namlu sussidi għall-industrija u u nikontentaw il-talbit tagħhom, allura aħna se nitilfu ħafna affarijiet, mhux biss in-natura u l-klima, imma se nitilfu anki l industria Ewropea u l-impigi eh, Ewropej. Hemm bżonn nagħmlu ċara din illi m'għandniex nippermettu illi dawn il-problemi jinħbew u ma nistawx assolutament naċċettaw li għajdulhom problemi żgħar u mhux importanti anke jekk il-maġġoranza fil-parlament għajt li ħana ma interessinix fuq l-ambjent u fuq il-klima, imma jekk dan jagħmluh, irridu jagħmluh fuq bażi trasparenti u ċar, irridu nifmu eżattament għaliex qed jagħmlu hekk u l-Kummissjoni m'għandix kollha ma tkunx tista' mbagħad taħbihom il-problemi la darba jinkixfu. Issa, eh, is-Sinjora Hasekamp. Grazie, President. Jena, dejjem inħosni alarmata. meta nara dawn ritratti tal-estrazzjoni ta' Tarsens. U grazzi ħafna tal-petizjonanti tal-li għamlet din il-PowerPoint. Jena sorpriza illi l-Kommissjoni tiġi tajdinna mbagħad illi miex kwistjoni li qed nipprojbixxuhom hija kwestjoni biss illi eh, qed nimminimizzaw l-effetti. Imma jekk aħna nafu x'inhu ma d-dejta u naraw x'inhu l-impatt ambientali, irridu naslu għal kombissjoni li dan nistgħu irridu nwaqfuh, ma nistgħux nibqgħu għaddejjin b'dan il-proċess. Għal daqstant jiena naqbel mal-konklużjoni tal-kollegi illi sa fejn nafjien il-Kommissjoni edha tajt li dina miex eh, kustjoni importanti u, u li fuq l-emissjonijiet ta' CO2 namlu kulmanista u l ġimali għaddit kellna il-rapport eh, e, eh, fuq l-IPCC u għet jajdunna jridu namlu xaħġa issa fuq il-karburanti fossili u rridu namlu kull ma nistaw biex e, e, imbidlu xejra tendenza ma nix għazla u president ma baqa nix laqaz min jien naħseb illi il-kommissjoni għanda tikkonsidra din il-kwestjoni bil serjeta dili biex inwaqfu biex inwaqfu tarsans għana sa sur matan Grazzi, President, mis-sanajt li espert fil-kombustibli ġej mill-fossili u speċjalment mhux fir-ramel tal-qatran. Però dak li naf u dan. Naf li daw iniġsu ħafna. U biex il-Kummissjoni tkun tista' tieħu l-linja li dak imħadet mingħajr ma ma maż-żommament ukoll tal-approċ li aħna besibna nieħdu matul il-mandat li ġej ta' tnaqqis ta' 40% tal-biossidu tal-karbonju, eċetera, eċetera, bil-miri l-ġodda u tala għajnejk għal politika industrijali kontinwa tal-ramel tal-qatran u materja prima simili, dan imur kontra dak li nixtiequ nagħmlu. Jien forsi membru ġdid, forsi daqsxejn inġenwu fuq dan l-affarijiet kif jaħdmu, iżda verament interessat nara il-weda ta' Sur Juncker ta' 300 biljun euro xser sarra fil-prattika. U jekk hemmx miljuni li ser jiġu investiti għall-enerġija li tiġġedded. Għaliex naħseb li jekk inħarsu eżattament lejn ħtieġa li nużaw ir-ramel tal-qatran, ma tantx jagħmel sens jekk ngħidu li ħanużaw il-żejt biex nkunu nistgħu nħadmu il-vetturi tagħna jiddispjaċini ma naħseb il-pjaneta tagħna diġa qiegħda f'xifer l-irdum ma ħadkompli sejra għall-ar. U għalhekk nirringrazzja l-petizzjonanti talli allertawna għal din il-problema xi kultant nkunu mħasbin fuq l-affarijiet li naħdmu fuqhom ta' kuljum, però rridu nqisu wkoll l-impatt negattiv fuq il-pjaneta tagħna ħafna iktar mill-li nagħmlu u naħseb li huwa possibbli li jkollna tkabbir sostenibbli permezz ta' l-enerġiji sostenibbli u dan ikun fl-aqwa interess ta' kulħadd, l-impigi u l-pjaneta kollha kemm min. Kif ngħid dejjem aħna eletti hawnhekk f'dan il-Parlament Ewropew maħniex fil-mira tal-lobbies partikolari u ħadd m'għandu id-dritt li jeddet il-ġenerazzjonijiet futuri u jeħles minnhom darba l dejjem. Grazzi, tajt il-President, qed niprofa nikseb lajnuna ta'kom għal dan il-punt għaliex hija kwistjoni diffiċli ħafna u għaw nirringrazzja l-petizjonant l-ONET tal-li eh, tatna deskrizzjoni ta' din il-problema, anki grazzi l kommissjoni għal mod kif provaw jisibu tarf din il-problema, għavolja ma rnexxelomx għax hija problema diffiċli, imma anki jekk inqisu l-Parlament zgarra fuq dawn il-punti dawn l-aħħar snin, irridu nkunu daqsxejn umli u mhux noqogħdu ġudikaw il-ħaddieħor. Naraw awwarna l-ewwel qabel naraw awwar ħaddieħor. Jiena qed nitkellem fismi u fisem ħafna kollegi oħra. U naħseb li dak li għandna nagħmlu u għalhekk provajt li hemm iktar kollegi jitkellmu sabiex bekk narslu għal suġġeriment kif għandna naħdmu. Ħadd ma qal xini triq il-qoddim, imma jiena nissuġġerixxi li l-petizzjoni tinżamm miftuħa, nistaqsel il-Kummissjoni minn ġdid jirreflettu aktar dwar dan is-suġġett dwar kif nistgħu nagħmlu riformulazzjoni, anki ġala darba kien hemm il-panel tal-klima u kellna bosta laqat li tassew setaw jagħtu impatt fuq ir riflessjoni tal-Kummissjoni u naħseb li issanna kummissjoni ġdida u nittamaw idejat politiċi ġodda fiħdan il-kummissjoni ġdida u għalhekk inħeġġiġkom ġentilment terġaw lura tarfuna biktar saħħa politika fit tweġibiet tagħkom. Dak li nistgħu nagħmlu wkoll huwa li nerġgħu nirrikorru lill-Kumitat Envi u nistaqsuhom għal proposta tagħhom kif għandna nimxu l-qoddim din il-petizzjoni. Aħna nistgħux nagħmlu l-affarijiet waħedna, imma nistgħu nitkellmu ma' kumitati kompetenti oħra u nitolbuhom xi fuq dan. Taħsbu li nistgħu nimxu hekk? Jekk il-ħodor is-soċjalisti u l-PPE kontenti, jiena aktar u iktar kontenta għaliex minix esperta f'dan il-qasam, laqqas xejn, immissa qed inħossni kważi esperta wara din id-diskussjoni kollha. Issa nixtieqilkom waqfa għall-ikel tajba ħafna jistħoq u terġgħu lura mimlin enerġija wara l-waqfa tal-ikel. Grazzi.